ikkomunikawna eh, e eh, illi ġew eh, eletti l-onorevoli Sosnierz u Gabelic mill-22 ta' Marzu u mill-4 ta' April minn flok Gorvin Mikke u Nilsson. Nilqa il kollegi u nfakkarkom illi għandkom drittijiet sħaħ fil-parlament u fil-komitati. Wara eh, l-elezzjoni tal-onorevoli Gianni Pittella u Matteo Salvini u anki tal-Sur Lorenzo Fontana, il-Parlament jihu nota tal-fatt li s-sidġiet tagħhom huma vakanti mit-23 ta' Marzu. Eh, wara l-elezzjoni ta' Jean-Paul Denon, Denanon